L-ewwel nett fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Oettinger. Meine Damen und Herren Abgeordnete, die Kommission. Sir President, membri onorevoli. Kommissjoni jiddispieċi ħafna um, ehm, fil-gwart ta' disastru f'Madeira u tinsab imħazba sew fil-gwart tal-ħafna mwiet li ġraw emmek. Il-Komissjoni ġtixti um, tesprimi s-sobija taħħa. il-membri tal-kolleġ responsabli, il-kollega tiegħek bħala membru tal-kolleġ responsabli għal kuntatti ma' reġun tkellem ma' Surġadim illi meċi l-iżona autonoma temmek iżda jibqa' fidejn il-forzi nazzjonali u reġjonali biex jaħdmu. Għandna bżonn ta' appoġġ mill- mill-Fond Ewropew dan mhuwiex neċessarju fil-fatt bħalissa iżda il-sara li rajna fil-fatt ifissru li iwaslu biex Madeira esprimaw ir-rida tagħhom ta', ta, ta xi appoġġ aħna tinħarsu l impossibilità ta' risorsi finanzjari li jistaw jinataw f'dan il-kas. Irnexxilna niprovdu 48 miljon tliet tiem wara disastru permezz tal-Fond ta' Solidarjetà illi twaqfet fl-2003 biex tajn l istati membri fuq livell Ewropew Eh, dawk l-istati membri li jintlaqtu minn disastri naturali, il-Fonda Solidarieta għandu xi kriterja li jridu jintlaħqu. Hemm um, prekondizzjoni importanti ħafna li hija li l-gvern il-gvern tal-post um, jitlob għal-fondi. Dana se jwassal għal mobilizzazzjoni tal-fond għal katastrofi naturali ta', ta li għamlu ħsara kbira hemm limita limitu massima ta' 0.6 tal-prodott gross domestiku tal-post tal mill-oħ. Dan jfisser li għandna bżon ta' iżjed minn disa' disa' 95 miljon euro għanna xi kriterja li jridu jintlaħ u għanna bżon ta' assistenza fil-gwar tal-dizastri reġjonali, per eżempju, jekk reġun jew zona jinstab fuq il-periferija tal-Unjoni ta Ewropea bħal ma tinstab fil-fatt il-Madeira ma nafux nija sara fil-fatt allura għadu kmini biex naraw jekk il-kriterja intlaħqet il-, -kriterja, il l-autoritajiet fil-Portugal iridu jagħmlu um, starriċ ta' malajr u fi żmien għaxar ġimgħat iridu jresqu talbit tagħhom lill-Kummissjoni. Il-kollega tiegħi Surħan se jiltaqa' Massur Peref il-Ministru tal-Affarijiet eh, tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet Interni nhar il-ġimgħa eh, Surħan se jmur hemmhekk tal-waqt biex jara bajnex qed jiġri il-servizzi tal-Kummissjoni huma lesti jajnu f'kwalunkwe mod li jista l-autoritajiet tal-post. L-appoċ finanzjarju mill-Fond ta' Solidarieta ma jistax jitħallas mill-lum għal-għada. Il-Fond ta' Solidarieta jrid jgħin l-Istati membri biex jilqaw l-impatt finanzjarju iżda mhuwiex ma jitħaddimx ta' malajr. <laughs> Dana qed eh, għandhom bżonn il-komplementarità u biex imorru lil hemm mill-isfera budġetarja. Jiġifieri illi l-Parlament Ewropew u l-Kunsill bħal żewġ żewġ strutturi ta', ta dan il-fond irridu jaħdmu fuq dan u għandhom bżonn ta' eh, bżonn xarrejn biex jisaqsu l-awtoritajiet x'għandhom bżonn. Il-Komissjoni saqsit biex ma jkunx hemm dowmin f'dan il-fondi strutturali jistgħu jagħtu għajnuna iżda mhux mod immedjat f'ċerti ċirkostanzi jistgħu jgħinu biex jgħinu fit-tul il-Komissjoni se tħares se tistudja il-possibilitajiet differenti u jistudjaw il-programmi li jistaw jitwetqu u jiddiskutu dawn il-programmi mal-autoritajt Portugizi, Sur President, Sinjuri, nista' nassigurakom li l-Kummissjoni qed tagħmel kull ma tista' bil-poteri li għandha fidea biex il-nies medejra l-autoritajiet ukoll temmek um, jiena ta' għajnuna biex jitfaċċaw dawn il-ċirkostanzi diffiċli ħafna. Grazzi. Sanni il-kalima tal-gruppi l-ewwel is-sur um, mill-PPE. Grazzi, sur President, jina nitkellem il-lejla bħafna sobija li jiġini tiġini minħabba dak li ġara nar is-sebt madejra um, Għandi sentiment ta', ta niket fil-fat, uh, niket li jiet inqassam mal-familji temmek li tilfu persuni um, 42 mitu u jista' jkun hemm oħrajn li mitu għax jistajt jaslu għal postijiet li zjet imbeda allura dawn in-numri jistgħu jiżdiedu. Um, hemm il-sentiment eh, ta', ta distruzzjoni qawwija ħafna ta' erda, l-pontijiet, il-toro il, il, il um, in-erdu, memx dawl. Uh, ħafna tilfu djarhom, il-proprjetà tagħhom, l-attivitajiet ekonomiċi um, se jkunu diffiċli ħafna biex jerġgħu lura kif kienu. Iżda irridu nħarsu l-qoddim, irridu nibatu messaċ ta' tama lil dawn il-persuni għanna najnu dawn in-nies u għalhekk il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea għanna rwol hawnhekk aħna um, fondamentali biex nimmobilizzaw l-użu tal-fond ta' solidarjetà u għanna naġixxu malajr għax ma rridux inħallu n-nies jistennew meta għandhom bżonn affarijiet minn għandna. E, e, kif vint għal Mr. E, Barroso, il-Komissarju il Hahn tal-iżvilupp tal, tal Um, regionali dawn sejrin hemmhekk biex iżuru dan il-post u se jġorru magħhom istaċ ta' tama għax irridu nerġgħu nibnu dak li sfortunatament in-natura T-erdet hawnhekk. Irridu u se jkollna insibu suċċess hawnhekk għax dawn in-nies ta' Madeira fil-gżira tagħhom se jiġġieldu jissiltu kif dejjem għamlu fl-istorja tagħhom. Grazzi, Sur Tiċejra. Issa l-Grupp Soċjalisti u Demokratiċi Stella l minuta u nofsi kħoġbok Sinjura Stella. Grazzi, Sur President għall-isem fin-nom tal-grupp tal-SMD nixtieq nibat il-kondoljanzi tiegħi lill familji tal-familjari tal-vittmi u nesprimi solidarjetà tagħna lil persuni illi, um, illi ġarbu dan id-disastru. Kien hemm il-xita torrenzjali, il-libħra li telaw u fil-fatt il-belt ta' funċali saret post ta' erda u tal-mowt l-infrastruttura eh, privata kollha u l-wirt naturali tagħhom ehm, tilfu ħafna. Il-sara għandha tkun iżjed minn biljun euro. Allura skont il-kriter ġewwa l-kriterja tal-Fond ta' Solidarjetà. Iżda sfortunatament għandna xieren ta' ta' tużani ta' mwiet u ħafna persuni li weġġa u persuni li tilfu djarhom. L-istampi tal ta', erda u ta' tbatija daru d-dinja kollha u kien hemm ħafna espressjoni ta' solidarjetà minn kullim kien fid-dinja u anke mill-Ewropa u mill-Kummissjoni Ewropea issa għandha turi solidarjetà attiva lil din il-gżira fil-reġun li zjet imbiet u dana għandu joħroġ mill-fond ta' solidarieta biex intafu naqsu għalmenu mill-impatt ekonomiku biex nerġaw eh, najnu dawn in-nies jerġaw lura l-ħajja li kellhom. Il-Parlament diġà approva il-tibdiliet li għandhom isiru fil-fond ta' solidarieta il għaliex dawn il-tibdiliet ma ġewx ma daħlux fis-seħħ u ma ġewx applikati sissa. Grazzi, grazzi, um, Signora Strella għal Nord Green Left, Signora Mattia sal minuta grazzi. Bdejna din seduta minuta ta' silenzja ta' tasket li kienet ta' solidarieta għal vitmi kollha tal dan, il-katastrofi illi intlaqat lil Madera u għanna tifħir għal ħafna servizzi li marjajnu fil-Madeira, iżda għanna naħsbu iżjed li len minn dak li jtnamlu il-lejla. Dak li jt jiġri fil-Madeira u qed jiġri f'ħafna postijiet oħrajn dawn huma estremi tal-klima. Ma nistawx nevitaw il-disastri naturali iżda ma nix nkunu kondannati għall-effetti biex il-disastri naturali dejjem ikollhom dawn l-effetti terribli fuq il-ħajjiet tan-nies. Għalhekk għandna jkollna l-politika tal ippjanar fid-direzzjoni xirqa u fl-aħħar l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu jistgħu jaġixxu malajr u bħeffa f'kull emerġenza. Ir-riżorsi bekk għandhom ikunu disponibbli u s-solidarjetà għandha ssir. Grazzi, Sir Matix. Issa, żewġ minuti. Is-Sur Merlo. President, esta traġedja na Madeira Grazie ħafna. Il-traġedja e atlet ħafna ħafna nies. Farket ħafna proprjetà u affettwat ukoll il-witċek sabiħ ta' din il-gżira li tantu tant nies żaru minħabba sbuħija tagħha ħadd mill-Portugal ma kien ippreparat għal eh, l-istampi ta' violenza li rajna karozzi u persuni li tkaxkru mill-ilmijiet, pontijiet li kollassaw, eh, toroq li ma tarafom, xu anka il-kampanja li mbidlet għal dejjem il-forzi tan-natura. Madana kollu din mhijiex traġedja li laqtet reġun wieħed fil-Portugal biss, hija traġedja li laqtet ukoll parti mill-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea għandha turi solidarjetà bla riservi, għandha turi bla riservi solidarjetà mal-vitmi, mal-familjari tal-vitmi, rridu nejnu sabiex natu lura lil madejra dak li ħaditila in-natura dak nuxaqsam il-wirt artistiku wkoll. Dan hu qed titlob il-gżira ta' Madeira. Immemmu hemm ukoll l-innu nazzjonali Portugiż illi jgħid illi aħna pajjiż gburi u dejjem konna nafu kif nuru l-eżempju ta' kif eh, teleb il- eh, traġedji u dan ħajerġa jiġri għal darboħra u kol blajnuna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Melo. Is-Sinjora Krull issa. Mikrofonu s-Sinjora Krull. Grazie ħafna. Dan mhuwiex moment eh, ta' ferħ, bla dubju. Tajjeb nesprimu l-kondoljanzi lil eh, familjari tal-vitmi l-Unjoni Ewropea trittati l-għajnuna u l-appoċ tagħha u xtaqt insejjaħ lill kummissjoni sabiex eh, tagħti fondi mill- fondi eh, ta' għajnuna u staqtu kol naddin messaċ il-konsillu kol għanna nużaw il-fondi ta' solidarieta u rridu nużaw, rridu nizguraw fil konsill il-fond ta' solidarieta jieġa jieġi format. Emżon nifanalizzabu kol il-dokument dwar il-fond ta' solidarieta għallin nejnu dal-reġuni mill-uta. U kol rridu nħarsu l-ġejjini. il madejra fil-snin li għaddit benefikat minn ħafna fondi mill-fondi strutturali u ħad kompli tagħmel dan anka fil ġajjini Dawn il-fondi għandhom jintużaw għal fini ta' prevenzjoni sabiex intaffu minn konsegwenzi zina ta' diżastri naturali bħal dawn fil ġejjini aħna fl-Unjoni Ewropea għandna nagħmluha fir-reġuni kollha inklużi Madeira. Grazzi ħafna, Sinjura Krull, is-Sur Ferreira għal-Minuta. Grazzi ħafna id-daqs ta' dizastru f'Madeira ifisser li għanna bżon nieħdu miduri eccezzjonali, għanna bżon ukoll finanzi eccezzjonali għal dan ir-reġun autonomu. Dan l-appoġġ għandu jien kun indirizzat sabiex ikun hemm eh, nerġaw natu ħajja mill-ġrita da kollu li tkisser għanna nejnu koll il persuni illi ġew affettwati mill-lat ekonomiku finanzjarju wkoll. Il-traġedji mhumiex ġusti, kważi dejjem huma l l-aktar li jitilfu u għal daqstant rridu nidentifikaw u nikkumpensaw fej bżon kemm jista' jkun dak kollha li tilfu membru tal-familja jew id-dar jew il-mezzi ta' ixin il-fatti f'Madeira juru kemm hemm bżonn insaħħu u kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' prevenzjoni ta' dizastri fost l-oħrajn. Irridu il-qafas finanzjarju li hemm bżonn għal prevenzjoni. Ninkludu affarijiet pal żvilupp rurali, politika ta' kwezjoni, politika rurali sabiex nejnu l-Istati membri sabiex jimplementaw miżuri biex niproteġu l-ambjent, l-ekonomija u ċittadini. Grazzi is-Sinjura Hubner għal zoċ minuti. Grazzi ħafna. Sur Kommissarju, kollegi, xtaqt ukoll jiena nesprimi s-soba tiegħi mill-grupp għal eh, affarijiet reġjonali għat-telf f'Madeira. Rridu nagħmlu dak kull nista sabiex nassistu l-Madejra fil-ħin tal-bżonn. L-autoritet reġjonali u lokali jagħmlu dak kull li jistgħu sabiex itaffu mid-diffikultajiet li qed jiffaċċaw iċ-ċittadini, speċjalment dawk li spiċċaw bla dar u qed nistennew b'urġenza talba ta' stidenza Ewropea permezz tal-Fond ta' Solidarjetà Ewropew. Naħseb li l-kol Eh, għan sabiex nejnu da reġun nitolbu l-koll Komissjoni Ewropea sabiex timmobilizza rizorsi kollha tagħha u tagħmel reviżjoni mal autoritet Portugiżi kif il-programmi Ewropej jistaw jiġu aġġustati sabiex nasistu r-reġun. Xaqt nisħa li l-fond solitar eżistenti għandu il-limitazzjoni tiegħu f'April 2005 il-Komissjoni adottat proposta għal reviżjoni ta' regolament il imbagġet adottata mill-Parlament wara l-ewwel qari f'Mejju 2006 minkejja eh, l-utilità ta' fontes l-utilità aktar flessibli minkejja il-nuqqas ta' estensjoni sabiex ikopri wkoll diżastri u jisiru mill-bnedmin u għati kriminali kunsil ma jnexxilu xisib soluzzjoni komuni, pożizzjoni komuni fuq il-fond minn Mejju tal-2006 tal għawn Fid-dawl tal-avvenimenti f'Madejra qed naraw Illum aktar minn qatt qabel għandna bżonn fond ta' solidarjetà li b'mod effettiv jilqa l isfidu jippermetti l-Unjoni sabiex tagħti assistenza f'waqta meta stat membru jissofri minn diżastru bħal dan għal daqstant insejjaħ il-Presidenza Spanjola sabiex terġa' tibda miġri il proċess ta' minda għal fond ta' solidarjetà sabiex nuru illi l-ispirtu ta' solidarja Ewropea jibqa' fil-qalba tal-proġett Ewropew. Grazzi. Grazie Sinura Hubner. Naddu issa għal proċedura KHDI. Issu Rubik għal minuta. Danke, Herr Präsident Vidal Quadras, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Unglück. Äh, Grazie, Präsident, Signori. Dan il disastro naturali huwa ovvjament fattur li għandu xjaqsam ma' tisħin fil-klima qed naraw eh, aktar diżastri bħal dawn fil-ġejjin u hemm bżonn indirizzaw is-sitwazzjoni. Għal daqstant għanna nikkonsidraw jekk għajnuna mill-fond ta' globalizzazzjoni għandu xi ġi mobilizzat jew let. Għandi f'maħħa hawnhekk il-ħaddiema f'Madejra għaliex intilfu ħafna postijiet ta' xogħol minħabba dan. U speċjalment l-intrapriżi żaru medji jistgħu jiġu appoġġati sabiex jibnu mill-ġdid Madejra, speċjalment fil-settur tas servizzi dawn jistaw jiprovdu għajnuna kbira għal daqstant nitlob il-Kommissjoni sabiex tikkonsidra jekk il-fond ta' globalizzazzjoni għandux jiġi użat sabiex ikun hemm eh, flus għad dispożizzjoni ta' madajra minnu fih. Grazzi, Sur Rubik. Eh, is Papa Papamola. Grazie President, jina u koll nishtiq nuri sabati għaj ma dak ma nista Madeira u il naqsam u koll innikat ma gvern tal-Portugal. Issa, irridu nżommu f'moħna il-bidla fil-klima il-li għat iġib dawn il-katastrofi. Idu niftakru kol fl-arar li kienem fil-Germania, il-nirien fil-Greċja. Dan kolla huma katastrofi il kummissjoni Ewropea trid toħodhom in konsiderazzjoni u żammhom f'moħħa sabiex tkun tista' tieħu miżuri fuq il-livelli kollha meħtieġa ħalli nippruvaw nipprevjenu dawn it-tip ta' katastrofi. Aħna Hawnhekk ukoll nixtiequ eh, nuru l-appoġġ mal-familji tal-vittmi Madeira u jrid ikun hemm finanzazzjoni ehm, adekwata u għajnuna adekwata sabiex inranġaw id-dannu ikkawżati minn dawn il-katastrofi għal-minuta s-sinjura li jmiss as famílias afetadas pela tragédia que se vive na Madeira. Il-familji affettwati mit-traġedja ta' Madeira jistoqilhom la poċ sħiħ tagħna u solidarjetà tagħna. U hemm u kol insemmu il personi li mietu anke dawk midruba espressjoniet ta' solidarjetà għal Madeira għal din it-traġedja eksera eh, għandhom jiġu segwiti minn proċeduri eccezzjonali simplifikati sabiex napoġġaw persuni illi ġew affettwati minn din it-traġedja. Il-fond ta' solidarjetà għandu jiġi użat mandanna kollha għandna nużaw ukoll il-fondi a dispożizzjoni tagħna kollha għal miżuri ta' emerġenza nilqu il-familji affettwati malajk kemm jista' jkun. Għanna bżonn ukoll niżguraw illi il-Reġun Awtonomu ta' Madeira jista' jibni malajk kemm jista' jkun il- bżonni mill qota Il-veloċità fil-proċedura hija ħaġa meħtieġa f'dan l-istadju. Grazzi, grazzi ħafna. Is-Sinjora Papa Nikolo, is-Sur Papa Nikolo minuta. Grazzi ħafna l-arari li laqtu il-reġun autonomu ta' Mondejra jfakruna il dizastri li ġejjin minħabba tibdil fil-klima u noqqas ta' dispozizjonijiet jistaw jimbidlu fi traġedji umani, saħġa li ġrat. Nfakkarkom li ftit jimilu kienem serje ta' arar li kawza mwiet u laqtu reġuni oħrajn pal Bulgarija, Romanija u anka l-Evro fil-tramontana tal-Greċja id-direttiva 60 tal-1970 tajt li għanna nieħdu miżuri dwar ir-reġuni li jistaw jiġu mill-quta minn diżastri naturali u għad-dover tagħna li nippruvaw neżerċitaw pressjoni fuq il-pajjiżi differenti sabiex ukoll eh, jagħmlu xogħolhom Bħal Unjoni Ewropea wkoll irridu eh, niprevjenu jkun hemm kriżijiet bħal dawn, diżastri bħal dawn li waslu għal tant imwiet. Għal minuta l-Onorevoli Perillo. Grazie President daqqa minħabba nixfa, daqqa minħabba raru, daqqa minħabba nirin, innaħa tisfel tal-Unjoni Ewropea spiċċat l-iktar zona diskrazzjata illi għadin batu ehm, il-konsekwenzi tal-bidlit fil-klima u importanti għalek li nġildu il-bidla fil-klima issa, pero importanti li naġġiġu burġenza u nejnu l-Madejra f'din it-traċedja li għandhom u nixtieq il-Kummissjoni ġiġib l iktar urġenza possibbli ridu nuru li aħna bħala Unjoni Ewropea effiċenti, nuru solidarjetà u aħna qrib dawk iċ-ċittadini, speċjalment l-iktar ċittadini li għandhom bżonn. Aħna jiena frisem il-soċjalisti nixtiequ nħeġġu lill-Kummissjoni li biex mingħajr dewr min ta' xejn tajn l portugal biex biex ikun jistgħu jindirizzaw il-konsegwenzi ta' din it-traċedja. Grazzi ħafna sal-minuta is-Sur Kelly. Sin Kelly. Uh, ever since I was a kid, my Meta kont tifel il-kejk favorit tiegħi kien il-Madeira kejk u meta skoprejt li hemm gżira sabiħ jisimha Madeira kelli affinità ma' il gżira mill-ewwel meta smajt fuq dat diżastru nhar issib tina mill-ewwel dispjaċini, speċjalment sieħbi Nuno u l-kollegi Portugiżi l-oħrajn li x'aħna soffrejna minn arar qabel il-miliet fil-żona fejn ngħix u ħadd gost nisma' il- ton u l-klim tal-Komissjoni li estendiet li taħbiberija li nista madejra f'dan iż-żmien hekk diffiċli li ħanibqgħu nfakru sibt li għadha pala sibt iswed. Però Pero dunħarsu lejn il-kriterji illi jħadmu l-fond ta' globalizzar għanna eh, rata ta' GDP eh, li huwa qoli wis li nikkalkulaw għaliex eh, għandna diżastri li jistgħu ikissru reġuni sħaħ Pero, ovvjament, il immedjat irdu nagħmlu dak kollu nistgħu għal-Madejra u nilqa' l-isqarijiet tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Għal-minuta issa, is-Sur Pascal. President, Kommissjoni, Fissem il-grupp tagħna Ewropa Demokrazija aħna nixtieq nesprimu s-solidarjetà tagħna maċ-ċittadini ta' Madeira jiena konvint li l-għajnuna Ewropea għal dawk affettwati ħatasal qabel mill waslet tal ħajti jiena nixtieq nemmen li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Gvern Portugiż ħajaġixxu sabiex jindirizzaw dan il-dizastru naturali li saħ f'Madeira jina nixtieq napoġġa l kollegi li qegħdin jisolbu li jkun hemm imsaxħa imsaħħa għal rispons tagħna ta' dawn id-diżastri naturali. Grazzi, grazzi Sur Pasqa, Sur Alves għal minuta. Grazzi President, jiena wkoll nixtieq ninaqat mal-kollegi ta' qabli u nuri solidarjetà mal-raba u il-ħbib tal-vittmi tas-sibt li għadda. Jiena bħala Portugis rrit nuri solidarjetà attiva favur Madeira u n-nies tagħha. U f'dawn ir-reġjuni li l-Unjoni Ewropea trid tagħmel lil nfisha l-iktar viżibbli u meta jkun hemm bżonn ovvjament turja tas-solidarjetà. Grazzi ħafna is-sur Obermauer għal-minuta. Grazzi. L-għanat jina nishtiq nagħti l-kondoljanzi lill familji tal-vittmi. Fl-Awstrija aħna ngħidu illi jekk tieħu l-azzjoni f'waqta eh, tifranka ħafna aktar xogħol u importanti li issa naraw eżattament minn fejn ħanġibu il-flus biex nadduhom lil dawk li l-aktar għandhom bżonnhom idu naċċertaw li n-nies f'reġjuni montanjużi wkoll ngħinuhom nifmu aħna minna żbalji f'pajjiżna wkoll qabel kena ċertu politika ta' l-ilma li xejn ma għenet l-ambjent, kellna problemi koll fuq ċerti li għandhom xaqsmu ma l-ilma u koll, ġifiri nifem ġifiri u ekk kif insolvu l-problemi, mbagħad iridu nindirizzaw il-kawżi reali hawnhekk. Kellna kull tip ta' għajnuna internazzjonali li apprezzajna aħna innexxilna kien evakwaw raħal sħiħ. U dan ifisser illi aħna issa rridu nuru l-istess tip ta' solidarjetà Ewropea hawnhekk. Jina lest li nejn eh, kif nista biex dan nseħ. Grazzi bis-sa fl-aħħar is-Sinjura Ferreira. Grazzi President. Jiena wkoll nixtieq nuri s-solidarjetà tiegħi ma' ċittadini ta' Medeira. U nixtieq nħeġġeġ l-istituzzjonijiet kollha Ewropej mod partikolari l-Kummissjoni biex tagħmel dak kollox li tista' sabiex tgħin. Jiena nixtieq nisħaq illi meta diżastru bħal dan it-tip isseħħ u kun ħafna iktar diffiċli biex wieħed jiffaċċjaw il-konsekwenzi. Per fil-kas ta' Madeira irridu nħidu konsiderazzjoni wkoll il-bażi ekonomika tal-pajjiż ukoll ġie affettwata għax din il-gżira tiddependi mit-turizmu. Ġifiri, għawnek għanna situazzjoni differenti għalix differenti meta għandek pajjiż inti li jkun fqir, għalhekk huwa essenzjali li l-bidliet kollha illi tlabna il-lejla ntalbu minnant il-kollegi u anke l-użu tal-fond ta' solidarjetà jintużaw jitħlu fis-seħ immedjatament għal sfortunatament minħabba l-tibdil tal-klima din it-tip ta' diżastru ħajerġa jseħ mod partikolari dawk iż-żoni fl-Ewropa li jibatu minn nixfa kbira fis-sajf u ħafna xita fix-xitwa. Is-sur Essinger, issa jogħġbok. Grazzi, President. U grazzi tal-li għatittuni l-opportunità li nindirizzakom direttament fuq Madeira intom għamiltu appell tassew eh, qawwi uh, għal komissjoni biex naħna nappoġġaw il-Madeira u nużaw il-Fond ta' Solidarjetà. l lesta li tagħmel dan eżattament kif irridu niddeċiduh fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet Portugiżi. Ir-regoli ta' fond huma tali li rridu nirrispettawhom u jekk hemm marġni ta' manuvra ċertament li ħan nużaw ħal benefiċċju ta' Madeira. Għandek l-ewwel idu nħarsu lejn id-daqs ta' dannu, mbagħad it-talba, u mbagħad insomma rridu neżaminaw ċertu affarijiet. Imma hekk jridu jsiru l-affarijiet, is-Sinjura Estrejja qalet illi iktar żvilupp fir-regoli tal-fondi fid-direttiva u ma meħtieġa fil-fatt hija l-intenzjoni tal-Kummissjoni li taħdem fuq dan. Diġà ressaqna proposta erba' snin ilu. Parlament kien appoġġana sa dan il-proposta għadha qudiem il-Kunsill. Il-proposta li konna minna dak iż-żmien fil-fatt ma tagħtix possibiltajiet għal dan il-każ paċifiku Pero huwa minnu illi rridu aħna nifokaw fil-futur fuq il-prevenzjoni. Il-politika tal-koezjoni hija l-istrument eżattat għal dan. Idu naċċertaw li n-nies f'Madeira ikollhom kull appoġġ f'dan id-diżastru daqshekk kbir. Grazzi Komissarju, issa d-dibattitu magħluq Il-votazzjoni ħassir waqt il-plenarja ta' Marzu. Naddu għal punt li jmiss issa fuq l-agenda dan huwa il rapport ta' Sinjura Balen dwar il-proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea. Għalhekk ngħaddi l-ewwel ir-rapport